il-punt ta' votazzjoni fuq l-agenda tagħna ejja nagħmlu issa l-ewwel kelliem huwa eh, l-onorevoli anzi mhux qiegħed hawnhekk mhux qiegħed uh, ta' specialist absent. Uh, first speaker, uh, Deputy Paloma Lopez Bermejo. Mela, l-onorevoli kellimni jmiss. Grazzi President, Signora Membru Parlamentari, Signora Lopez Beremeo. Juncker eh, ippreżenta li l nifsu bħala kap tal-Komissjoni Ewropea, Komissjoni li dejjem eh, kienet taħt il-maskra ta' teknokrats. Dejjem kienet fil-familja tal-PPE. U bażikament kull ma jagħmlu li jneħħu ta' ċittadini u l-ħaddiema u jippruvaw itejbu f'dak li għandu xaqsammat ma ineħħu l-kompetizzjoni u jaħdmu mingħajr reda. Dinja proposta mingħajr xej ġdid fih. L-unika ħaġa ġdida fiha din hija li ma jiffirmawx għal li ma jwedux eh, għal garanzija ta' salarju kif kien għamel fl-inaugurazzjoni tiegħu. Mhux qed issa l-maskra qed taqalu is-Sur Juncker u din l-aġenda ċara taħt tiegħu. Dal-Parlament irid jaqaflu u jieħu responsabilta serja. Jien mhux se nilleġittimizza permezz tal-vot tiegħi. Grazzi. Balzu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Balzko. Grazzi, Sur President. Il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni jiena ma stajċ nivvota favorih, dan nivvota kontrih għaliex ir-reżoluzzjoni ma tadina lebda informazzjoni rigward kif il-Kommissjoni ser titratta il-problemi tal-Unjoni Ewropea. It-tweġiba tagħhom għall kriżi ekonomika hija ċentralizzazzjoni dan idajef u inaqqas l-opportunitajiet għal gvernijiet nazzjonali biex jirġaw jiksbu bilanċ fil-budget tagħhom. Dan il-programm ta' ħidma ma jagħti l-ebda tama lill-istati membri li jinsabu fil-periferija tal-Unjoni Ewropea ma jixtieqx solvi l-problema tal-Unjoni tal-immigranti tal-Unjoni Ewropea, sempliċement jagħti xi ftit mediċina biex itaffi s-sintomi. Iżda uh, hija sempliciment moħħa fil-ftejm ma l-Istati Uniti. Jien għandi bis minuta dispozizjoni tiegħi għalhekk mister nidħol fiktar dettal, però din ir-riżoluzzjoni ma kienx ma stajtx naċċettaħħa. Mamikins. One minute. Eżis kollegi. Ekonomija Ewropea mhix qed tiżviluppa sew għaliex estaġrajna. Jinna li estaġrajna. inflazzjoni baxxa, inflazzjoni mhix baxxa, investiment baxx. Jekk hemm qatt kbir fer l-Ewropa kif nistgħu morru mxuq biex speċjalment qatt fost iż-żgħażagħ, dawk li m'għandhom xogħol ma jsewxu xejn. Ħafna minnhom għandhom self kbir u jagħtu partijiet kbar tal-tħul tagħhom il banek Ġbiex tidħul fi flilhom. Eluf u eluf ta' Ewropej jaħdmu imma ma jaqrawx bizzejiet. U għaz bis jkun jafu jekk l-għada ħajkollhom xi xogħol tagħhom. Ma jistgħux ma jistgħux xaqas biss ifadlu. Ħafna setturi tax-xogħol jaqtawlhom xogħolhom hemm stabilità. Importanti li l-Kommissjoni jappoġġaw il-ħolqien tax-xogħol u inklużjoni fis-suq tax-xogħol Dan huwa il-mod kif nistgħu noħarġu mill-kriżi. Grazzi Evri Polċak. Grazzi. Jien kont kont bid ma' program tal-Komissjoni għal-2016 għax jiena fil-fema tiegħi u li korrispondi kustenijiet kollha li għandna bżonn insolvu ekonomiċi, ambjentali, jiena napprezza li l-Kummissjoni tara x'inhu ma' responsabiltajiet tagħha. Mod partikolari ma' fejn aħna dejjem minn kriżi umanitarja li xi ħaġa inilqa beħġari u bidja miftuħa għaliex eh, naħseb illi dan il-programm huwa tajjeb għax dam qegħdin u qed nitkellmu dwar rifuġjati li huma esempio klimatiċi wkoll għax il l-pajjiż tagħhom huma l-qut minn katastrofi u fajt bħal daw għal dawn ir-riġunijiet jien appoġġajt il-programm ta' tal-Kummissjoni u nittama illi x-xogħol preparatorju li jagħmel il-Kummissjoni ser biex inkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa għall kriżi li jmiss. Grazzi.